tal-2011. Issa eh, ferem ta' għattilli ġew adottati taħt il-proċedura tal-leġislativa ordinarja. Aħna rċevejt rċevejna sitt atti skont regola 74 regolament 74 tal-proċeduri titli ta' daw il atti jiġu pubblikati fil-minuti ta' din seduta u għandkom ħat Il-punt limis huwa l-ordni tal xoltana hemm tibdila waħda biss eh, dwar illum it-tnejn lew il-konferenza tal presidenti adottat l-agenda li ġiet imqasma u u l-grupp tal-Alleanza Liberali talbu li kunem dibattitu fuq il-proċess ta' għażla tal-Managing Director ġdid tal-IMF u rappresentazzjoni esterna tal-euro tiġi issir wara r-rapporta ta' Sullajnen fuq il-kontijiet Ewropej eh, tal-ambjent ekonomik. Dina l-proposta ħad ġiġi prezentata mis signora Gula. Grazie ħafna President. <clears throat> Tajt, signora Gula, din hija ħaġa ta' kortezija biex innatu l-opportunità l-Komissarju Olleran biex ikun jista imur eh, jisma l-punt tal-European Environment Economic Council l-IMF jina mux punt politiku nispera l-gruppi politiċi l ohra jkun jistaw jċittaw xie kustaw nejnu l-Komissarju. Grazie ħafna. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem fuq dan il-punt biex jappoġġjah. Le mill-li demmem lebda persuna li tixtaq dikjerazzjoni, biex dikjerazzjoni kontra? Grazzi Presidenti, na naħseb illi din it-talba nistaw nil-qawa għalix mannix għalfejn ma nil-qawix. Powiedź przeciwko. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra l-proposta. Kontra l-proposta. Mela, min jaqbel? Minu favur li napprovaw il-proposta? mis Signora Gular. Grazie ħafna. Minu kontra? Min jastieni? Mela, l-proposta ġiet adottata. Dan jfisser li d-dibattitu fuq il-proċedura biex wieħed jażal il-Managing Director l-ġi tal amf u rappresentazzjoni esterna tal-Euro jisir wara il-rapport bis-Sullajnen. Dan hija tibdil, tibdil żgħir fil-aġenda tal-lum, fil-verrej tal-lum. Allora aħna adottajna l-aġenda. Aħna nkomplu bl-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna. L-ewwel punt huwa eh, dikjarazzjoni tal-President tal-Parlament fuq eh, deportazzjonijiet immassa mill-Istati Baltiċi fl-1941 wara d eh, dikjarazzjoni ħajkonna dibattitu qasir u rappresentanti mill-gruppi politiċi ikunu jistaw jgħidu uh, xaħġa fuq dan is-suġġett. Signuri, kollegi,